Jiena nittama li nkunu nistaw nibdew diskussjoni ħielsa mal-Polonja għaliex l-osservazzjoni ta' stat ta' dritt hija xi ħaġa essenzjali għall ħidma tas suq intern ibbaża tal-fiduċja Repubblika u rikonoxximent. Grazzi. Vice President, herzlichen Dank. Grazzi ħafna Vice President. Inti sħaqt illi m'hemmx ġejjini mingħajr ir-rispett ta' stat ta' dritt. Issa fissem il-gruppi politiċi se nisimgħu l-ewwel lill-Sinjura Roberta Mezzola. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni urġenti. Erġajna qegħdin hawnhekk niddiskutu l-Polonja llum. Qegħdin hawnhekk għaliex iċ-ċittadini Pollakki huma Ewropej ukoll u ħaqhom l-istess protezzjoni u l-istess drittijiet bħal persuni fi Svezja, l Italja, l-Ġermanja u ċertament irridu naraw illi jekk ma jkollhomx ċertu drittijiet f'pajjiżhom, allura aħna maħniex se nibqgħu lura se jnamlu dak li nistgħu biex nenuhom. U allura Din hija miżura tal-aħħar stanza. Se nappellaw lill gvern Pollak biex jażlu dialogu mhux il-konfrontazzjoni, jażlu ġustizzja fuq il-preġudizzju, jieħdu wkoll fidejhom il-valuri Ewropej fidejhom biex bekk jiena ma nixtiex ukoll naħrab mill-fatt illi l-aħħar darba li kemm tant pressjoni fil-Polonja kien qabel l-1989 u bekk dan il-gvern sejjer lura fil-passat qed jużaw l-istess tattiċi ta' regressjoni tensjoni u pressjoni. U dana jmur kollu, jmur kontra dak kollu illi l-Ewropej jiġġieldu għalihom u għal dak kollu illi tirrepreżenta l-Ewropa llum. Allura l-imħalfin għalbina huma imħalfin illi aħna nammirawhom għaliex huma tiżommu mal-ħalfa tagħhom ma' simbolu tal-kuraġġ tal-Polonja li d-dinja kollha tammira u hemm konsegwenzi biex tkun stat membru tal-Unjoni Ewropea, hemm regoli għal dan il-klabb u allura l kummissjoni trid tuża l-odot kollha possibbli biex tapplika miżuri interim biex ma jkunx hemm aktar repressjoni biex inħarsu l mod ta' ħajja Ewropej Il-muzzle law, il-liġi sarima u l-azzjoni kontinwa tal-gvern ifisser li l-Polonja edha titbiet. Aħna edin hawnhekk qed nestendu aħna idejna u qegħdin ngħidulkom dawru xwiċkom mill-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna, issa jmiss u fissem il-grupp SD is-Sur Lopez Aguilar. Jurova, como sabe, tengo l de presidir la Comisión de Libertad. Grazie, President. Vici President, inti taf li jena President tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, aħna niddebattu il-prinċipji ta' artiklu 2 it-Trattat tal-Unjoni Ewropea. L-Istat ta' dritt, id-demokrazija, dawn jirrifissru li rridu nirrispettaw il-monetarijiet u anki biex ikonna possibilità li l-opinjonijiet differenti jiġu dejjem rispettati, però rridu niskattaw artiklu 7 dan il-każ għaliex rajna firxa ta' riformi leġislattivi li qegħdin jgħidu jeansi jeddu l-indipendenza tal-ġudikatura. Il-Kamra tad-Disciplina u kol ġiet mill-Qorti tal-Ġustizzja. U għallura, l-appoġġ tagħna huwa wieħed sħiħ biex bekk ikonna għafas permanenti għal demokrazija u stat ta' dritt. Dana jfisser li stati membri kollha jkunu involuti biex bekk nirrevedu rispett ta' dak kollu li nsibu fil-Karta tad Drittijiet Fundamentali. Ma nistgħux assolutament nippermettu illi ikun hemm rigress populista, antikonstituzzjonali, la fil-Polonja u lanqas fi bnadi oħra. Grazzi ħafna u issa inkomplu Is-Sur Ximiċka għal Renew Europe. Grazzi President, Sinjura Viċi President, Kummissarju. Jiena niftakar meta kellna l-aħħar dibattitu erba' ġimatilu, jiena niftakar qed li s-sitwazzjoni fil-Polonja hija bla preċedent. Qatt fi storja tal-Ewropa ma kellna gvern illi kellu daqstant kontroll fuq il ġedikatura Erba' ġimat oh, wara il-situazzjoni sitwazzjoni hija għar Polonja l-ewwel stat membru fejn l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea ifisser li l-imħalfin jistgħu jitkeċċew. Il-Qorti Kostituzzjonali li s sorpi suppost għandha tħares din is-sitwazzjoni qiegħda tagħmel dak li tajdilha l gvern U allura issa żmien għaddej għaliex il-Qorti Suprema jekk din ukoll tinqabad fis-sistema allura ikun hemm nuqqas ta' separazzjoni tas setat U allura pal-Unja Ewropea rridu nidu azzjoni, mhux biex nikkastigaw lill Polonja jew l-Gvern Pollak, iżda rridu inħarsu id-drittijiet ċivili u demokratiċi ta' ċittadini Pollakki. Se nisimgħu wkoll illi hemm ukoll forsi preġudizzju tal punent lejn il-Polonja, forsi hemm min ma jistax jifhem it-tradizzjoni tal-pajjiż u bħala politiku Slovak xaħat illi il-familja tijaw kienet persekutata mill-ġudikatura komunista, nista ngħidlek illi dawn mhux kwistjoni ta' tradizzjoni legali, iżda huma prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Dankeschön, Herr Kollege. Wir fahren fort in der Aus. Grazzi ħafna u sen komplu id-debattitu. Is-sur Blaschko għal-ID. Sinjura President, grazzi tal-li tajtni l-kelma. Sorprendenti kif mill-ġdid fil-Parlament Ewropew qegħdin iddiskutu stqarrija dgħajfa dwar it-teddida l-istat ta' dritt fil-Polonja. Wieħed kien jaħseb illi konna niddiskutu għalfejn ir-Renju Unit telaq. Iżda, għall kuntrarju u mill-ġdid Qegħdin nisimgħu dwar eh, nuqqas ta' sovranità nazzjonali u anki il patriottizmu Regolamenti ġodda u l-interferenza fil-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini. Iżda issa qegħdin indirizzaw kampanja ta' dawk li riħarsu jħarsu d demokrazija fil-konfront tal-Polonja għaliex il-Polonja trid tintroduċi l-kunċett tagħha ta' demokrazija li għal xieħut għan naċċettabbli jiena nemmen li ħadd m'għandu dritt li jagħmel interferenza fl-affarijiet interni ta' stat sovran għaliex meta dana jsir skont l-istorja qatt ma jkollna riżultati tajbin. U allura il-mistoqsija din qed tagħmlu hekk biex tintroduċu effett domino. Grazzi ħafna, issa jmiss l-Onorevoli Reintke għal grupp tal-ħodor. Grazzi, Signor President, Vice President, eżis kollegi. Dak li huwa minnu huwa li m'hemmx mod wieħed biss kif tibni demokrazija, mhux it-tradizzjonijiet legali kollha fl-Ewropa huma l-istess, iżda s-sistemi tagħna demokratiċi għandna prekondizzjoni jiġifieri li li tirbaħ maġġoranza ma jfissirx illi inti tista' iddajjef l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali u qed insemmihom it-tnejn għaliex fil-fatt dawn huma taħt attakk fl-Ewropa fil-Polonja. L-indipendenza tal-ġudikatura, separazzjoni tas setat illi huwa pedament tal-istat ta' dritt um, minflok il-liġi ta' min ikun qed jiggverna. Iżda dan huwa dritt fundamentali anki għal dawk li forsi jistgħu jibatu jekk jiġu miċħuda minnhom u allura il-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt u anki l qudiem għandna naraw il-inqisu dawn id-dimensjonijiet. Il-Polonja huwa pajjiż fil-qalba tal-Ewropa mingħajr il-Polonja din l-Unjoni ma tistax tkun waħda sħiħa. Iċ-ċittadini Pollakki huma tassew Ewropej. U allura minflok nitfgħu it-tart fuq Brussell jew il-qorti tal-ġustizzja jew ħaddieħor dwar dak li tiseħħ, il-gvern Pollak għandu ikollu dialogu kostruttiv biex insibu soluzzjoni għal dawn il-problemi urġenti. Kollegi, jekk joġobkom, waslu dan il-messaġġ lill Polonja. Kollega, tkunu fejn tkunu fid-dibattitu, aħna dak li rajna fil-kampanji ta' mibeda anke kontra membri ta' dan il-Parlament fil-Polonja fil-passat, mhix ħaġa aċċettabbli. Jista' jkollna biss dibattitu demokratiku jekk inżommu id-dritt u r rispett lejn xulxin. Grazzi. Thank you. I saw your blue card. Grazzi, rajt il-blue card iżda tafu li normalment ma neħdux il-blue card fil lower round għal gruppi jekk eh, jekk jista' jkun wara pero mux fl lower round ta' dibattitu. Mela. Frau Kollegin Schedlo für die Fraktion der Europäischen Konservativen. l t-folli Schedlo għal grupp ECR jekk jogħġbok. Signor Presidente, signori, Il-Polonja tieħu l-passi kollha neċessarji biex eh, niġġieldu l-istat għall-istat ta' dritt, però eh, dan irid ikun ibbażat fuq fit-trattati. Eh, rridu nirrispettaw il-liġijiet tal-istati membri u l-affarijiet rridu ma jiddiskriminawx l-affarijiet. Allura għal darboħra ngħid li l-Parlament Ewropew qed jippreżenta Eh, dil situazzjoni politika biex jisfrutta s-seta tijaw. Il-sistema Pollakka eh, ta' ġudikatura għandha bżonn ta' riforma, però mixja skont it trattati skont l-aspettativi tal-Polla killa li xuma eh, l-imħalfin tagħna u dawn ir-riformi qed isiru bdejna r-riformi eh, fissem l-istat ta' dritt u se nispiċċaw dal-proċess. Il-fatt huwa li fil-Polonja għandna eh, l-ġlieda għal propju l-istat ta' dritt, però dan minħabba l-nuqqas ta' riforma, minħabba l-politiċi pollaki daw l-affarijiet l-fostom il-ġudikatura ma taqax taħt dmerijiet tal-Parlament Ewropew u dan imur kontra trattati Ewropej. Ta' min semmi l-riformi mixin skont eh, sistemi li ma kienux eh, fid-dubji eh, fi-stati membri oħra, per eżempju, l-leġijiet li waqfu l-ġudikatura mill-li tkellmu fuq il-politika eh, fi Franza jew fir-Repubblika Ċeka. Ir-reforma hija eh, mistennija mill-maġġoranza tal-Pollak u l-gvern Pollak qed jaħdem għal ċittadini u mhix mhux għal eh, kummerċjanti u persuni oħra tal-minoranza. Id-dibattitu tal-lum sfortunatament għanda atmosfera politika m'għandix bażi eh, għal din id-diskussjoni, però l-istat ta' dritt tal-Polonja ġi diskuss hawnhekk tliet ġimgħat ilu ma kien hemm l-ebda bażi fejn eh, sirna nafu li hemm xi forma ta' ksur ta' stat ta' dritt. Illum għal darba oħra qed nerġgħu nitkellmu fuq l-istess ħaġa. Donnu il-Parlament qed jipprova eh, juri u jifforma din il-sitwazzjoni li miex qed tirrifletti ir realtà Diġà il-membri fl-ola eh, istituzzjonijiet kelmu mal-Kummissjoni, pero għem bżon ta' bidla u l-bidla hija neċessarja minn żewġ naħat u eh, tinħoss li din il-situazzjoni eh, hija biss miex għal qudiem minna tal-gvern Pollak qed nitkellmu dwar riformi eh, li huma preżenti diġà fi stati membri oħra, qed nitkellmu dwar deċiżjonijiet sovrani li joħorġu mit-trattati Ewropej. Għaliex qed nitkellmu hekk? Ir-risposta nħalliha fidejkom, sinjuri. Illa li xider li hemm bżonn li l-Parlament jirrifletti mhux fuq dak li qed jiġri fil-Polonja iżda dak li qed jiġri hawn ġew. Aħsbu ftit, aħsbu għaliex il-Polonja qed tiġi kritikata għal soluzzjoni eh, li hija preżenti f'pajjiżkom stess. Staqsu intom għal fejn tiddibattu fuq eh, sitwazzjonijiet fejn il-trattati Ewropej eh, ma jikkonċernawhomx. Intom tridu tkomplu tiġu sfruttati mill-kwistjonijiet politiċi li ma jaqgħux taħt id-dmirijiet tagħkom. il-ġlida li qed toħloq il-Parlament hija donna kontra ċittadini. Hawnhekk għaddejjin fil-ġlida u nistgħu nassumu li eh, dawk li ħolqu dan id-dibattitu sħiħ eh, mhux qed jiġġieldu għal drittijiet ta' ċittadini. L-istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx jidħlu u jindaħlu fil-proċessi elettorali eh, tal-istati membri. Allura nitlobkom, aziz membri, tisimawx l-persuni li rridu jiġu eh, eh, jitfaw l-influenza tagħhom fuq il-politiċi. Il-kwistjonijiet nazzjonali ejja nħalluhom għal l-istati membri kif suppost. Il-Polonja hija membru tal-Parlament Ewropew, però hija stat sovran fl-istess ħin. U bekk għanda id-dritt u dmir li tiddefendi drittijiet Ewropej u dawk ta' ċittadini tagħhom skont il-Kostituzzjoni Polla Kaskol, l-oħra fuq l-istess prinċipji rridu nkunu trattati bl-istess mod ukoll. Kemm il-darba anka bħala Prim Ministru Pollak hawnhekk fil-Parlament Ewropew qed nitkellemaw bħal MP Pollak li l-Polonja hija eh, pajjiż li jirrispetta l-istat ta' dritt u jaħdem skont l-istituzzjoni l-Kostituzzjoni Pollaka il-Polonja hija membru tal-Unjoni Ewropea huwa pajjiż sovran ekku u hekk ħajibqa'. Grazzi. Es folgt in der Aussprache Herr Kollege Arvanitis für die Fraktion. L'Onorevoli Avanitis għal GUE NGL. Grazzi ħafna, President, mhuwiex ġust illi nisimaw min jgħid illi l membri parlamentari Ewropej m'għandhomx għal qalbhom il-Polonja. Aħna ma nistgħux nippermettu lill istati membri illi jkollhom politiki illi jbidlu il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u t Trattati tal-Unjoni Ewropea. Il-politika attwali fil-pajjiż huma f'kuntrast ma' dawn id-drittijiet, id-drittijiet tal-minoranzi, tan-nisa għall-abort, f'demokrazija, gvernijiet jinbidlu iżda mhux il-prinċipji fundamentali jistgħu jittjiebu iżda ma jistgħux inreġuhom lura dik hija l-pożizzjoni tagħna jekk joġobkom. Isimgħu lil gruppi politiċi kollha mhux biss il-grupp tal-gruppi tal-lemin estrem, ecc. mhux kulħadd għandu tort. Grazzi l-Onorevoli Wiġdemon. Aziz kollegi, illum qed nitkellmu dwar stat ta' dritt fl-Ewropa, partikolarment fil-Polonja. Xi ħaġa juża din għaliex jekk parti mill-Unjoni Ewropea m'għandix rispett tal-istat ta' dritt, dan jkollu effett fuq l-Unjoni kollha kemm Il-problema hija din jekk l-Unjoni Ewropea tapplika dan standard doppju taġixxi b'mod differenti skont il-pajjiż Jekk l-istat ta' dritt fl-Unjoni jrid jiġi mħares, l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jkunu lesti li jaslu sal-aħħar kwalunkwe stat membru ikunu ikunu setana madna minnu aktar dajjef hija wkoll vjolazzjoni ta' drittijiet fundamentali. il polla qed isegwu dan id-dibattitu jistgħu forsi jaslu konklużjonijiet tagħhom, iżda xi ngħidu għal Spanja għaliex hemm ir-riżoluzzjoni wkoll tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għalfejn hija xi tajba meta aħna nitfgħu fil-ħabs dawn id-dissidenti politiċi u ma jkunx hemm ir-rispett għal deċiżjoni tal-Qorti Ewropea. Irridu bekk naqtaw dawn l-istandards doppje irridu tassew demokrazija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa jenna il-kelim li jmiss l-Onorevoli Ħaliċki. Mela għanna blue card. Taċċetta blue card? Iva? 30 sekonda Bok. 30 sekonda Bok. Grazzi, Signora President. Signora President, Sur Puigdemont, bir-rispett kollu, kif tista' tiġi hawnhekk u tatina lezzjoni dwar l-istat ta' dritt? inti bħala president tal-Gvern Katalan. Kont tal-ewwel li, da, li kasbart l-istat tad dritt meta inti b'mod unilaterali għamil dikjerazzjoni ta' indipendenza u warrabt il-Kostituzzjoni Spanjola u l-istatus autonomu ta' Katalunja ma jidirlekx li dak li għadek kifet huwa inkonsistenti ma dak li għad fil-passat it-tweġiba 30 sekonda, 30 sekonda. Grazzi tal-li tajtni opportunità nispjega. U anki nispjega dwar standards doppi. Immaġinaw, għada, immur Polonja l-immunità bħala membru tal-Parlament Ewropew jiġi rispettat ma ġiex arrestat iżda kemmur Spanja minflok nemmen li l-autoritajiet Spanjoli ma jirrispettawx l-immunità li għandi bħala membru tal-Parlament niġi arrestat u nintefa' il-ħabs għal kumplament ta' Ħajti. Din hija l-attitudni preċiża li l-attitudni li l-Ewropa m'għandix ikollha meta tirrispett l-istat ta' dritt. Grazzi ħafna u issa ngħaddu għall ħsur Grazzi ħafna, Sinjura President Iva. Dan mhuwiex dibattitu dwar ir-riforma tal-ġudikatura li għaliex m'hemmx tal-riforma fil-Polonja. L-aċċess għall-ġudikatura huwa etwal l-ispejjeż ikbar ċittadini tassew jistgħu jħossuhom delużi. Hawnhekk irridu Eh, l-appartenenza ta' ġudikatura mill partit wieħed eh, u nuqqas ta' eh, sentenzi kriminali Eh, li se jingħataw. Li dan kollu mhux biss qed imur kontra l-liġi iżda b'mod arroganti jgħid li eh, eh, dal-proċess se jkun mingħajr l-ebda forma ta' pira. Dan din hija sitwazzjoni li ma nistgħux naċċettaw, ma nistgħux naċċettaw xi ħaġa fil-Unjoni Ewropea tagħna għaliex iċ-ċittadini għandhom dritt li jistennew illi drittijiet tagħhom, drittijiet ta' ċittadin, drittijiet tal-bniedem jiġu diffiżi u bl-istess mod fl-Unjoni Ewropea għal kulħadd u rrid ikollna wkoll eh, garanzija ġudizzjarja. Tnismaw nek li l-Polonja eh, tmur kontra l-istat ta' dritt. Le dan mhuwiex il-każ, intom mixin kontra, dan huwa rapport li jitkellem dwar 64 imħallef illi eh, hemm eh, eh, proċeduri kontrihom minn istituzzjoni li mhux suppost teżisti, iżda intom parti minna. Ċittadini Pollakki dejjem irnexxilhom jelbu s-sitwazzjoni u l-istess ħajkun issa. Grazzi. Dankeschön. In der Aussprache folgt als nächstes. Grazie. Hafna, il-kellim li missija l-Onorevoli Barley. Grazie. Hafna? Esperti indipendenti mill-Kummissjoni tal-Venezja ma setawx ikunu aktar ċari fil-verdet finali tagħhom. Jekk il-Polonja għandna tiddeċidi eh, fuq ir-riforma aħħarija tagħhom fuq il-ġedukatura l mħalfin jiddaħlu pożizzjoni impossibbli fejn eh, jistgħu jiġu ehm, puniti bliġi li ma timxi skont eh, trattati Ewropej. Rajna l-Parlament Ewropew eh, Pollak ma kienx qed jibża biex eh, jgħaddi din liġi u l-President Pollak issa firma din. Din se jkollha konsegwenzi għas soċjetà Pollak u għażda għandha wkoll konsegwenza personali. Il-Kamra tad-Disciplina suspendiet il-ġimgħa li għaddiet mħallef mis-servizz tiegħu u naqset il-paga tiegħu Din eh, propju bażikament minħabba illi huwa prova jopponi eh, l-oppożizzjoni tar regola illi ħarġet mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Għalhekk ħafna minn dawn il-passi li qed jittieħdu daw il-liġijiet waslu għal fatt li l-istat ta' dritt u l-ġudikatura ġew imminati fil-Polonja u għalhekk il-Polonja ma nist ma tistax sempliċement tażel eh, izbib minn ġol kejk Ewropew biex l hekk. Għanna blue card, eh, blue card mm, nista' nieħu blue card waħda għaw tnejn nista' nieħu l-kollega Jaki. Għandek 30 sekonda. Grazzi ħafna, Jina xtaqt nistaqsi l-onorevoli. Inti mill-Ġermanja qed titkellem b'mod ġenerali iżda t-tkellem dwar soluzzjonijiet f'artiklu 107 qed nitkellmu li il entitajiet tal-ġudikatura l-imħallef li għandu jiddeċidi fuq eh, il-verdet. Fil-kas tal-Germania, teħid ta' deċiżjoni jekk imħallef eh, eh, ibiddel il-liġi l-imħallef jista jiddaħħal il-ħabs bej sena u ħames snin. Allura, l-imma liġi hija ħażina dik Pollakja u dik Ġermaniża. 30 seconds for the anthem. 30 sekonda għal risposta. L-ewwel net jiena mniex qed nirrapprezenta l germania qed nirrapprezenta ċittadini Ewropej. It-tieni net eh, Sinjura Xidwo eh, kienet qed tikdeb qabel il għalixija hija qalet illi l-imħalfin Ġermaniżi ma jistgħux jitlu f'attivitajiet politiċi. Hemm li eh, mill-AFT li huma parti mill-partit li mexxuh. Eh, u huma preżenti wkoll fil-Parlament Ġermaniż, allura din l-akkuża mhijiex tajba u dak li qed titkellem dwarha inti hawnhekk huwa meta l-liġi eh, tkun imxekla apposta. Inti qed titkellem dwar situazzjoni fej l-Unjoni Ewropea, l-liġijiet eh, Ewropea għandhom japplikaw. Jina ma naħsibx li eh, xaħat fil-Germania jiġi eh, punit minħabba fek. Grazzi. Naddu għal kellim li jmiss l-Onorevoli Strogarju, jek joġbu. Chair, in January. President, fjannar l-imħalfin minn 20 pajis imxew b'solidarjetà mal-kollegi polla kif il-Varsavja. U aħna hawnhekk eh, irridu nuru dik l-istess solidarjetà kif qed niddefendu l-indipendenza tagħna. Iżda mhux bil-klim, b'deċiżjonijiet. Kummissarju, inti għandek raġun, dak li qed jiġri bħalissa fil-Polonja meta nitkellmu dwar is-sistema ġudizzjarja mhix riforma iżda distruzzjoni. U ma nistawx sempliċement inħarsu eh, u meta l-gvern qed ikisser biċċa biċċa l-identità ta' stat membru Ewropew. L għaliex huwa fil-DNA legali Ewropew biex ikonna rati indipendenti imparzjali li jaħdmu skont liġijiet ġusti li jistaw iżommu id-drittijiet Ewropej. Issa, eh, leġislazzjoni li ġiet adottata mill-Parlament eh, Polla ket tirres u l-Polonja l-bot minn daw il-prinċipi, il-bot mill-liġijiet Ewropej. Kontet nisma l-kollegi qabel li kienu qed jitkellmu dwar ir-riforma. Ir-riforma ta' żmien għala Bela u Parle Rubak illi Eh, kisret il-liġi Ewropea. Allura, kommissarju, jekk joġbu, kum l-Polonja u fakkarom illi il-Polonja hija beneficjarju kbir tal-fondi Ewropej, l-ola wieħed. Allura, dik il-leġizlazzjoni hija meċxua, il-kundizzjonijiet il-kellim twaqfet mill-President. Grazzi. jekk taċċetta l-blue card għand tista eh, twieġeb għand eh, kien hemm numru ta' blue cards naċċetta l-blue card ta' Sinjura Wisniewska, taċċetta jekk xi ħadd joqgħod eh, fil-istituzzjonijiet Ewropej ma jinjora l-regoli jiena m'għandix għalfejn, ma nħoss li għandi għalfejn inwieġbu, grazzi. Mela l-kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Strik. Iva, Sinjura President, Eh, Bis-sa-rima tal-gvern Pollak il-ġudizzjar eh, l-imħalfin mumiex huma imxekla iżda eh, ma jistawx jaħdmu skont il-liġijiet u dan huwa passiħor allarmantri lejn stat mhux demokratiku li qed jitlef din is-sarima mhux biss tnaqqas eh, timmina l-stat ta' dritt iżda twaqqaf iċ-ċittadin mill-ġu protetti mill-gvern tagħha stess. U dan ixekkel il- eh, valuri bażiċi tagħna u jmur kontra l-istat ta' dritt. Allura nitlob lill kummissjoni biex tkompli blazzjonijiet tagħha u tibda proċedura ta' ksur ta' liġi biex titlob għal proċedura interim biex tissospendi l inforzar ta' din il-liġi sarima biex nsejħu lajk. Eh, iżda dan ma jiġix applikat biss għall-stati għall-istituzzjonijiet Ewropej. L-istati membri għandhom id-dmir eh, biex eh, l-istrumenti kollha jkunu f'postom, fostom dawk legali, anka dawk li qed jeħbew mill-Kummissjoni ċittadini mhux biss tal-Polonja qed jitolbu biex aħna naġixxu. Hemm blue card oħra, taċċetta blue card mill-kollega Wisniewska? Ek joġbok. 30 sekonda għal-mistoqsija anzi tgħid il-President. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis, Sinjuri. Is-senjura tkellmet dwar il-fat li kien hemm l-imħalfin li qed jipprotestaw kontra r-riforma eh, ta' sistema ġudizzjarja iva b'mod paċifiku li għaliex l-awtoritajiet Pollakki għarrassiguraw eh, sigurta sigurtà tal-protestanti u mhux bħal Franza fejn il-protestanti kienu eh, imsawtin u eh, entom eh, innaħa tal-taxxelluk fejn qed titkellmu dwar dawk li għandhom fil-bżonn, dwar il bdiwa eh, dwar il bdiwa fejn il-flus tagħhom kollha ttieħdu mbagħad qed tibatu fejn huwa dal-istat ta' dritt. Grazzi, 30 sekonda risposta, tgħid il-President. Uh, sorry, I really don't... Skużani, minix qed nifhem il-kontest ta' dil mistoqsija. Kien hemm referenza għal kellim preċedenti li tkellem dwar protesta silenzjuża huwa vera iva kollha kemm aħna rajnija, huwa vera li eh, protestaw kontra il-tuħ ta' drittijiet tagħhom ta' xogħol li jagħmlu huma stess inti qed tgħid li d-demokrazija huwa biss id-dratt tal-maġġoranza iżda dan mhuwiex il-każ id-demokrazija hija dwar li tipproteġi lil kulħadd fosthom il-minoritajiet u demokrazija ma tistax timxi mingħajr l-istat ta' dritt. So, wir fahren fort in der Aussprache. Tajjeb, u isma l-assa l-kellim li jmiss huwa Gonzales, l-Honorable Gonzales Pons. Grazzi. L-autoritajiet pollaki donnom iktar interessati fil-konfrontazzjoni u mhux fil-kompromess u eh, wara l-zjara tal-kommissarju eh, tamajna li kunem dialogu eh, trasparenti zdarajna dil-liġi l-ġdida attak iħor fuq l-indipendenza ta' seta tal-ġudikatura. Miljannar ta' din is-sena aktar minn 40 imħallef ġew immirati sempliċement minħabba li ma jaqblux fuq deċiżjonijiet tal-gvern. X'tip ta' ġustizzja hija din? Ġustizzja eh, illi eh, tressa l-qorti l-ġudikatura tagħha stess eh, Eh, sistema ġudizzjarja qed tiġi kontrollata mill-gvern ġudizzjarju li huwa eh, eh, kontrollat mill-gvern mhuwiex skont il varuri Ewropej. Jiena sfortunatament irid ngħidha mm, daqshekk ċar dak li mhux li qed naraw fil-Polonja mhix riforma hija repressjoni. Il-demokrazija hija medda u wasal waqt biex il-Kummissjoni l-Qorti tal-Ġustizzja waħna biex eh, ngħidu li l-irwol tal-imħalfin huwa li l-istat ta' dritt jibqa' hemmhekk. Għandek blue card ieħor, eh, sempliċement biex nispjega. Għandna r-regola li nieħdu blue card waħda għal kull persuna L-Onorevoli Visniewska kella blue card inti kellek blue card persuni oħra iva jekk jaċċetta kellim ieħor iżda l-istess persuna ma tistax terġa' titkellem bħala blue card. Ma ħankompli eh, l-Onorevoli Biedronj Min mindu il-partit tal-PIS eh, u l-Ministru Ġobro eh, u Kaczynski qed ikisser il-ġudikatura Pollakka tnaraw eh, dan il- eh, nuqqas ta' kooperazzjoni mal istituzzjonijiet u l-gvern Pollak lest li jwassal għal katastrofa ġdida biex jifriza l-fondi Ewropej u jwassal għal polksit ieħor b'mira waħda biss, id-difiża tal-interessi tagħhom tal-partit tagħhom stess. U dan huwa l-periklu li sfortunatament iċ-ċittadini normali ħajbatu minħabba fija. Sfortunatament il-Polonja għat memx il-bilanċ bejn il-Pollakki ġenerali u l-partit li għet imexxi. N-nies iridu demokrazija u rridu jaħdmu jiexu eh, pajjiż demokratiku. Iżda taħdan il-gvern ma jistawx. Għalhekk hekk kif qed niddefendu niddiskutu din it-tema llum eh, minħabba ta' min jgħid li minħabba nuqqas ta' eh, erf ta' dal-partit eh, qed waslu għal direzzjoni ħażina ħafna waħna rridu niddefendu il-Pollakki minħabba l-affarijiet li qed tmexxu intom. Grazzi. So there is a blue card. Do you... Għandek blue card, taċċetta blue card, Iva. Mrs. Kshapchinska. L-Onorevoli Kshapchinska. Mikrofnu għal-kellim. Grazzi ħafna, Signor President, Signori. Kull min jitkellem dwar il-Polexit rrit sempliciment għajem e, ta' Jina MP li eh, ġejt mażula mill-Polonjena gburija gburija mill-pajis tiegħi mimli ta' storja sabiħa u tan nies ta' sew eh, b'saħħithom. Ma rridux aħna illi nkomplu niddiskutu u nagħmlu Franza mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. 30 sekonda risposta tgħid il-President. Signora President, jiena u kol gburi mill-Polonja, jiena gburi mill-pajis li kellu t-tieni l-eqdem kostituzzjoni fid-dinja, jiena gburi mill-pajis li waqqa l-komunizmu, imma jiena nistħi li fil-pajis tiegħi hemm nies li jgħixu li huma għar mill-komunisti, li qed jagħmlu l-affarijiet għar mill-komunisti. U dan huwa tassew ħasra f'dan is-seklu. Grazzi. Eh, mhux se nippermetti dibattitu jiena permettejt blue card, però din ma kienx mistoqsija ta' blue card. Jiena nixtieq ngħid li blue card li jmiss irid ikollu mistoqsija. Din dan mhuwiex eh, żmien addizzjonali biex nitkellmu. Eh, ngħaddu għal kollega Keller. Grazzi. Grazzi, Signora President, kummissarju, kummissarju għal ġustizzja l-Onorevoli Kronċek, Segretarju tal-Istat, eżis kollegi. rajna 27 bandira fil-parlament tagħna ġew eh, eh, infasla u maħduma fil-tarzna tal-Polonja dawn huma prodotti tal-Polonja eh, li aħna nrispettaw iċ-ċadin, però mhix qed nrispettaw hekk kif qed inħarsu lejn gvern polla illi qiegħed jieħu dawn it-tip ta' riformi tal-ġudikatura. Ma nistawx naċċettaw din is-sitwazzjoni. Qed naraw illi ġebla ġebla qed titwaqa il qed jitwaqgħu il-pilastri ta' stat ta' dritt u tal-mudell demokratiku tagħna rridu insaħħu il-libertajiet u ġustizzja fil-pajjiż tagħna għandna bżonn ġudikatura ta' biex nagħmlu dan sabiex nkunu nistgħu nelbu terrorizmu sabiex nkunu nistgħu nelbu kull forma ta' teddit ieħor. X'tib ta' azzjonijiet eh, se tieħu l-Kummissjoni sabiex eh, twaqqaf dawn il-miżuri li qed ixekklu l-ġudikatura fil-Polonja. Grazzi, l-Onorevoli Bilċik, jiena gburi mit-ċentru Ewropew fejn eh, għanna ġilidna għal demokrazija u għal europa libera l-aħħar snin bidlu l-affarijiet b'mod fundamentali għall-aħjar u dawn id-demokraziji eh, nfirxu fil-kontinent u d-dinjità, regoli u l-ġustizzja. Illum il-ġurnata għandhom ikunu l-istess eh, fil-partijiet kollha tal-Unjoni tagħna. Il-problema hija illi mhuwiex il-każ. Bħala Slovak, membru ta' dil-Kamra jina konċernat dwar il-għada tal-ġudikatura fl-Unjoni Ewropea kollha, allura eh, se niddefendi drittijiet tal ġustizja Pollaka u dik Ewropea emnuni u qed ngħidha din bħala eh, Ewropew ċentrali m'hemmx aġenda moħbija li fil-tħassib tagħna l-kwalità u l-ġudikatura u l-istat ta' dritt fil-Polonja. Jeżis kollegi, għal beneficju ta' ċittadini Ewropej kollha ma nistawx nippermettu eh, ir-ritorn ta' eh, nuqqas ta' ġustizzja eh, u biex timmina l-Ewropa kif nafu għallum. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Mandalt. Grazzi ħafna, Signora President, Viċi President, Komissarju. Ippermettu li nibda billi ngħid li jiena inħoss rabta qawwija ma' ċittadini Pollakki Jina nejda din bħala Awstrijak. L-Awstrijaċi għandhom maċiċ eh, jirringrazzjaw il-Pollak istorikament. Il-Polonja b'mod partikolari ġiet affettwata mill-ideoloġiji tal-seklu 20. Nafu li t-tieni gwerra dinija bdiet minn attakk fuq il-Polonja. U nafu li ċittadini Awstrijaċi kienu involuti fil-attivitajiet kriminali tal tile Drajħ. U jina għet nibda b'daw l-kummenti il għaliex il-Polonja li jammexxija mill-gvern illi qed ikisser l-istat ta' dritt hija xi ħaġa li l polla ki ma ma l-omx tfal tagħhom, it-tfal u tfal tagħhom għandhom bżonn l-istat ta' dritt li għandhom eh, li jixirqilhom. Grazzi. L-Onorevoli Marshan. Grazzi ħafna s-sitwazzjoni preżenti fil polonia u l-partit li qed imexxi jgħid illi jemmen fl-istat ta' dritt però jaġixxi bil-kontra fil-verità ta' kuljum irridu nħarsu lejn l-azzjonijiet ta' dan eh, il-gvern u mhux id-dikjarazzjonijiet li jagħmel. Meta l gvern jillimita l-ġudikatura jkun qiegħed inaqqar il-demokrazija u l-istat ta' dritt. Suppost qed tiġi modernizzata s-sistema, però fil-verità dan huwa każ ta' eh, reġim awtoritarju il-gvernijiet jistgħu jinbidlu, aħna nafu illi l-imħalfin qegħdin jipprovaw xorta jirrispettaw id-demokrazija u l-istat ta' dritt minkejja t-teddit kontrihom, kontra anka l-attakki tal-gvern u għandna wkoll il-ġurnalisti objettivi illi ikomplu jaħdmu favur l-istat ta' dritt fil-Polonja. Aħna nappoġġaw lin nies tal-Polonja u lill gvern tal-Polonja ngħidlu biex jisma' liċ ċittadini ta' pajjiżu. Grazzi ħafna jidher li għandek blue card mill-kollega Salewska. Inti taċċetta? Għandek 30 sekonda għal mistoqsija. Jekk ma tagħmilx mistoqsija naqtalek. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollega, ma nafx kinti inti taf ma 20.000 Pollak, ċittadin eh, Pollak, eh, qed jiddefendu l gvern Pollak biex jirriforma il- ġudikatura. Ma nafx jek tafx trattati u kol bħala tini punt tal-Unjoni Ewropea għaliex mill-ebda artiklu, mill-ebda paragrafu ma tista taqra l-kompetenzi tal-Parlament Ewropew tal-Kummissjoni sabiex eh, tali dibattiti jiġru għaw ġew. U għawnek u kol nireferi għal-President. President, nitolbok illi ejja ma nużawx eh, reform dan it-tip ta' eh, attitudni ta' fejn intom qed takkużaw pajjiż fuq xi ħaġa li m'għandux dritt jagħmel. Mawx mistoqsija. Għal darboħra sanati l-opportunità lill-kollega biex jirrispondi inti provajt tieħu ħin addizzjonali biex titkellem din mhi xi ħaġa ċettabbli. 30 sekonda biex tirrispondi però minn issa l-qudiem ħanaċċetta biss mistoqsijiet. Sinjura President, il-mistoqsija kienet waħda ċara jekk jiena nafx dawn it-trattati il-TFU. Risposta hija iva, għażiż kollega, nafu koll l-artikli ta' trattati li jitkellmu dwar il-valuri Ewropej. Naf ukoll illi huwa dmir tagħna li aħna niddefendu l-istat ta' dritt kull fil-irkejn kollha tal-Ewropa għaliex dan huwa valur Ewropew importanti ħafna. Naf ukoll l-eluf li ħarġu fil-Polonja jipprotestaw li tkellmu kontra l-gvern u aħna għandna attitudni ta' solidarjetà ma' dawn in-nies. Grazzi ħafna. Is-sur post pissi Grazzi. President. Issa mit Repubblika Ċeka. U jiena kont Ministru tal-Ġustizzja fir-Repubblika Ċeka u ma saritx prosekuzzjoni tal-imħalfin għall-opinjonijiet tagħhom. M'hemmx liġi li tgħid dan forsi kien hemm sanzjonijiet kontra mħalfin għaliex forsi damu ċerta proċedimenti, però qatt ma ħad nazzjonijiet bħalma issemmew miex ma tistax tqabbilha ma dak li qed isir fil-pajjiż tagħkom bil-liġi li daħlet fil-5 ta' frar. U bħal kollegi tiegħi ngħid illi intom mhux qegħdin tippruvaw issibu xi forma ta' kompromess qegħdin tiffirmaw din il-liġi u qegħdin tikkonfermaw din id-deċiżjoni. Hekk bissar l-imħalfin mm, għandhom jiġu penalizzati meta ma jaħdmux brata tajba, però intom qegħdin mm, tattakkawhom għaliex ikollhom opinjoni differenti minn tagħkom. L-Onorevoli Sikorski. Mikrofnu l-kellim. Fil-Polonja rajna l-ksur tal-istrat ta' dritt eh, kif konna qed naraw eh, eh, jinkludi lil Donald Tusk biex jieħu responsabilità ta' l-attak li qed allegatament sar fi Smolensk fuq l ajruplan U l-avukat tiegħu qal li tali akkużi kunu assurdi, mentri il-ministru attuali, il-lum, il-ministru, eh, tressa u dim din l-awla disciplinarja. Meta l-avukat jgħid li l-klient huwa innoċenti diġa mingħajr l-ebda forma ta' investigazzjoni eh, juri l-istat attwali tal-ġudikatura. Allura nirringrazzja l-Kummissarju tal-qed tipprova iddaħħal l-istat ta' dritt. we come to the I have a lot of catch the eye requests. Għandi ħafna talbiet għal catch the eye ma nistax naċċettaħħom minħabba il-ħin, pero sa nieħu kellim wieħed minn kull grupp u mhux ħa naċċetta nies illi diġà tkellmu fid-dibattitu eh, li għadu kif kellna. Ħanibda bil-Onorevoli Polczak. Dziękuję pani předsedkyně za udzielenie slova. Ja jestem skutecznie přesvědčen, że my máme. Grazie ħafna tal għaddejt li l-kelma. Jiena ċert minn ħaġa li għandna l-valuri regoli komuni U meta dawn il-valuri jkunu taħt id-dida, mela rridu nirreagixxu. Dan huwa raġuni għal fejn għandna dibattitu llum. Din hija sitwazzjoni ċara l-istat ta' dritt qiegħda medda f'pajjiż membru u ovvjament dan jimmina wkoll il-fiduċja komuni tagħna u reċiproka tagħna. Nieħu pjaċir kieku l-Onorevoli Xidrok tiftakar il-dibattitu li kellna fuq riformi kostituzzjonali f'pajjiża u qalet li se taċċetta r riżultati tal-Kummissjoni ta' Venezja. Però fil-verità dan ma kienx eh, li seħ illum qegħdin tgħidulna il riformi tagħkom qegħdin jaħdmu, però din mhix verità din hija inaċċettabbli u missek tistħi. Inkomplu. L-Onorevoli Spurek. Signora President, na kont sorpriża eh, meta fil-laqti mal-Ursula von der Leyen għalet li l-laqa ma kienx dwar l-istat ta' dritt. Kif jista' jkun li l-President eh, tal-Kummissjoni Ewropea ma tkellmix dwar dil-kwistjoni mal-mexxejja tal-Gvern. Jiena mħazba ħafna meta l-Presidenza Kroata tgħid li l-istat ta' dritt hija l-priorità tagħha lix ma nistax nimmaġna kif tista' twaqqaf eh, eh, diskors fuq l-istat ta' dritt. Ħafna azzjonijiet kienu inutli nafu li artiklu 7 huwa inutli, ma jaħdimx. U eh, l-istat ta' dritt u l-fondi Ewropej mhux se jwaqfu l-ksur tal-Kostituzzjoni li l għaddejja għal snin twal. Ovvjament, il- ħedma tagħna trid twaqqaf dawk li qed jagħmlu l-ħsara u mhux liċ ċittadini. Il-Pollakki qed jistennew mill-Kummissjoni Ewropea dikjerazzjoni ċara u ħidma ċara u e, e, sinjali ċari e, Irridu niddefendu li ċittadini pollaki, l-imħalfin pollaki. Signora Kommissarju, għanna bżonn azzjonijiet konkreti. Grazzi. Mit äh, Frau Kollegin Joveva. Bitte schön. L-Onorevoli Joveva. Il-Parlament għal maġġoranza kbira esprima il-pożizzjoni tiegħu illi hemm theddida għall indipendenza tal-ġudikatura. L-istat ta' dritt mar allar minkejja artiklu 7. Dan ukoll wassal għal xejn però il-liġi xorta waħda ġiet approvata, il-liġi sarima, u b'hekk qed nikkastigaw il-ġudikatura. stajna pereżempju anki nwaqfu fondi Ewropej. Regoli jrid jiġu rispettati għaliex dak li qed jiġri fil-Polonja qed jkollu effett fuqna wkoll. Ma nistax ngħidu li nuqqas ta' stat ta' dritt huwa każ iżolat għaliex din hija xi ħaġa li tista' sseħħ ukoll fi stati membri oħra. Signora President, Sinjuri, kull darba illi niġu fi Strasburg nitkellmu fuq il-riformi tal-ġustizzja tal-Polonja, jitkellem l-Onorevoli Krach. U jiena niskanta kemm għandhom eh, enerġija kumma vivaċi fl-interventi tagħhom il-kollegi Pollakki illi mm, eh, Jen niftakru wkoll illi hemm il-verdett ta' Deċembru illi tajjeb illi aħna naqraw nkunu nafu xejt l-imħalfin mhumiex innominati weħidhom imma mill-Ministeru tal-Ġustizzja dan ma jaffettwax il-separazzjoni tas-setat għaliex allura f'dan il-każ anqas il-Ġermanja u l-Istati Uniti m'hemm din l-istess separazzjoni il-sitwazzjoni fil-Polonja hija illi l-imħalfin jistgħu jinnominaw lilhom infushom u anke lil xulxin. Però dan ma jimminax eh, l-indipendenza, l-indipendenza li jittieħdu deċiżjonijiet anke fil-proċess ta' nominazzjoni ma mhijiex libertà mill-kontroll. L-Onorevoli Limis, grazzi ħafna. Il-Polonja hija bħalissa eh, fl-attenzjoni tal-istituzzjonijiet għaliex qed tagħmel eh, din ir-riforma tal-ġudikatura tagħha il-burokrazija Ewropea ma tifhimx lil dawn il-pajjiżi post-sovjetiċi għaliex anke tista' toħloq ċerta konflitt ta' interess. Mhuwa fl-interess ta' ħadd kull demokrazija tittifhem illi id-demokrazija l-ġodda mhux ħajlħqu ċerti standards dan huwa anka żball sistematiku illi anka huma r riżultat ta' ċerta elementi sovjetiċi li forsi baqgħu eh, jeżistu fis-sistema eh, eżistenti. Allura rridu natfu dak li ġie mill-passat, rridu nħarsu l-soċjetà għaliex dan huwa wkoll perjodu ta' tranzizzjoni u hekk għandhom bżonn dawn il-pajjiżi. Jiena qed illi sa naċċetta catch DI kellim catch DI minn kull grupp. Il-grupp tiegħek diġà tkellem xi ħadd u allura ma nistax nadilek il-kelma. Issa ħa naddi l-kelma lill kummissarju Reinders għall kummissjoni Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri. Jina ma naħsibx li hemm għalfej insemmi xi kwistjonijiet li semmew anzi rrid insemmi ċerta kwistjonijiet din il-liġi l-ġdida Eh, illi daħlet mill-aħħar dibattitu li kellna. Jiena infakkarkom u niżgurakom li l-Kummissjoni hija miftuħa l dialogu ġust mal-Istati Membri biex insolvu l-problemi, però mhux ħatoqgħod lura milli tuża l-odda kollha li għandha eh, biex tiżgura li jkun hemm rispett tal-liġi Ewropea. Il-liġi l-ġdida tħassibna minħabba nuqqas ta' konformità mal liġi Ewropea, inkluż pereżempju il- il-fatt li l-liġi Ewropea tiġi fuq dik nazzjonali f'ċert aspetti u anka id-dritt ta' riferiment ta' ċerta mistoqsijiet għal qorti Ewropea. L-Kommissjoni qiegħda tanalizza din il-liġi fid-dettall u anka biex nirrispondi għal xi mistoqsijiet li saru. Nisħa illi l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea qalet ikkonkludiet illi il- Iva, il-ġudikatura il hija xi ħaġa tal-Istat membru, però meta eh, Anzi, l-Istati membri jridu jkunu konformi mal-obbligazzjonijiet tagħhom taħt il-Liġi Ewropea xorta minkejja dan kollu. Il-Liġi Ewropea titlob rispett għal l-istat ta' dritt, mod partikolari għal l-indipendenza tal-ġudikatura. Din hija xi ħaġa kruċjali għaliex il-qrati Pollakki huma rati Ewropej u għalhekk iridu jiżguraw li ċ-ċittadini Pollakki jistgħu ehm, igawdu d-drittijiet tagħhom taħt il-liġi Ewropea. Dak huwa anzi hija r-raġuni illi aħna eh, minħabba fija imħabżbin b'din il-liġi l-ġdida. L-Kommissjoni se tassumi r-responsabilità tagħha bħala gwardjan ta' trattati u tieħu l-miżuri li hemm bżonn biex tiżgura li jkun hemm rispett tal-liġi Ewropea. Apart minn hekk xtaqt inżid illi l-Kamra Dixxiplinari xorta għadha edha topera minkejja l-verdetti tal-Qorti Suprema f'dawn eh, il-verdetti pereżempju dik ta' Novembru l-Qorti Suprema eh, konkludiet illi l-Kamra Dixxiplinari mhijiex m'għandix lok taħt il-liġi nazzjonali u anke eh, dik Ewropea Infakkarkom ukoll verdetti tal-qorti tal-Ġustizzja Ewropea li huma vinkolanti u li rridu jiġu rispettati il-rati nazzjonali jridu japplikaw il-liġi nazzjonali skont l-interpretazzjoni tal-qorti tal-Ġustizzja. tal qorti tal ġustizzja Pereżempju, fl-4 ta' frar tal-2020 il-Kamra Dixxiplinari ddeċidiet illi tissospendi l-ewwel imħallef illi kien qed jipprova japplika l verdett tal-Qorti tal-Ġustizzja eh, ta' Novembru tal-2019. Il-Qorti Suprema Qalet ukoll li l-Kunsill Nazzjonali l-Ġudikatura mhuwiex korp indipendenti, però l kunsill kompli jopera minkejja dan il-verdett. Pereżempju, fil-31 ta' Jannar għażel sitt kandidati għal kamra ta' anzi l-Kamra Dixxiplinarja, tnejn minnhom huma membri tal-Kunsill Nazzjonali. Allura, fid-dawl tad dibattitu tal-lum, nsemmi xi ħaġa wkoll fuq il-Tribunal Kostituzzjonali. Nfakkarkom illi fil-proposta ta' Diċembru tal-2017 brabta wkoll mal-artiklu 7 il-Kummissjoni konkludiet illi l-indipendenza u l-leġittimità tal dan il-tribunal qed jiġu imminati u apparti minn hekk anka l-aspett kostituzzjonali tal-liġijiet pollakki wkoll hemm riskju li ma jiġux garantiti. It-tribunal xorta tiġi anzi ġie mħares minn numru ta' awtoritajiet. Qed jinħoloq ambjent ta' kaos legali Però il rimedju għas sitwazzjoni bħal din hija illi il-verdetti li joħorġu u sentenzi li joħorġu minn entitajiet indipendenti ridu jiġu rispettati minn kulħadd. Allura biex nikkonkludi nżid illi l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq mekkaniżmu tal-Istat tad Dritt Ewropew bħala mezz ta' prevenzjoni li jkopri l-Istati membri kollha u sa jagħti wkoll sintesi tal-iżviluppi li jkun hemm eh, taħt kompetenzi differenti tal-istat ta' dritt, sorsi differenti ta' informazzjoni b'tali mod li nirriflettu realtà fil-prattika b'dan il-mod nkunu nistgħu anke nidentifikaw anke fi stadju bikri kwistjonijiet marbutin mal-istat ta' dritt dan il-mekkaniżmu l-ġdid sa jkopri l-istati membri kollha bl-istess mod l-ewwel rapport eh, tal-istat ta' dritt huwa eh, wieħed mill prioritajiet tal-Kummissjoni għal għal din is-sena. Aħna għandna wkoll netwerk ta' eh, persuni kuntat fl-istati membri li qegħdin jgħinu fil-tħejjija ta' dan ir-rapport. Ir-rapport se jkun parti wkoll mill-ċiklu tal-istat ta' dritt il-ġdid bl-involviment ukoll kemm tal-Parlament u anke tal-Kunsill. Però ħankun ċar dan il mekkaniżmu ta' prevenzjoni ma jqat ma jista' jkun eh, flok miżuri pereżempju dixxiplinarji jew inkella l-artiklu 7 meta dan ikun hemm bżonnhom aħna se nkomplu nużaw l-odda kollha illi għandna biex nippromovu u anke nħarsu l-istat ta' dritt fl-istati membri kollha inkluż il-Polonja. Grazzi ħafna. Dankeschön, Herr Kommissar, und wir fahren fort. Grazzi ħafna lill-Kummissarju, issa l-Onorevoli Brignac. Sinjuri, President, għal darboħra l-Presidenza sawan kal l-Kunsill b'mod ġenerali jħossu li huwa importanti ħafna il-ħarsin tal-istat ta' dritt u anke l-ħarsin tal-drittijiet fundamentali. Aħna bħala Presidenza sa nagħtu attenzjoni għal perspettivi li smajna llejla f'dan id-dibattitu anke fil-proċedura ta' artiklu 7 fil-Kunsill din hija waħda mill-prioritajiet tagħna bħala Presidenza. L-Presidenza ma tistax tagħmel eh, nistax nipreġudikaw il-konklużjoni tal-Konsil, però san nkomplu nħarsu fil-dettal eh, l-iżviluppi u anka nkomplu l-ħidma tagħna taħt il-Konsil ta' Kwistjonijiet Ġenerali. Grazzi ħafna. Ek nistaw ntemmu dan il-punt qabel eh, nkompli għandi xaħġa ħaġa li xtaqt inħabbar. E, fid-deċiżjoni tal-2018 wara anka l-ħruġ ta' renju Unit mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Jannar l-awtoritajiet Olandiżi